Good morning, everyone, to this joint committee meeting of the Economic and Monetary. L-odwa tajba l-kulħat għal din il-laqa konġunta tal-Komitat Ekon u l-Komitat Empl. Punt numru 1 fuq l-agenda, l-adozzjoni tal-agenda. Tajjeb għalikom l-għalek mela ejaw naddu għal smieħ publiku dwar l evaluazzjoni tal-istruttura rwolu l-attivitajiet ta' Trojka, Komissjoni Bank Ċentrali Ewropew u Fond Monetarju Internazzjonali fil-pajjiżi tal-programm ta' zona euro. Ser jieħu sem Mr. James Watson, kap ekonomista ta' Business Europe, u Sinjura Veronika Nielsen, segretarju u federali tal-Konfederazzjoni Ewropea għat Trade Unions. Naddi l-kelma mal-ewwel lil żewġ mistiedna l-ewwel net is-Sinjura Veronika Nielsen għal seba' minuti imbagħad is-Sur Watson għal seba' minuti oħra. Iva, Sinjura President, dan huwa smieħ konġunt ta' żewġ kumitati, il-Kumitat għall-Impjigi u il-parteċipazzjoni ta' Sinjura Beres u l-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Sinjura Nielsen għal seba' minuti jekk joġbu. Thank you very much for the invitation. Grazzi ta' sew tal-istedina, jena sodisfatta mess li tkun prezenti hawnhekk. Aħna nemnu illi dan ir-rapport ankjesta li qed faslu intom huwa importanti immens, aħna nemnu li żewġ opinjonijiet ta' żewġ komitati jiddeskrivu ħafna mill-problemi marbuta mal-interventi ta' trojka. Juru il relazzjonijiet ta' trojka mhumiex kompatibbli mal-liġi Ewropea. Jiena naf illi jintom tajtu bisninkom f'dan ir-rapport u battu kwestjonarju l-istituzzjonijiet Ewropej fej provajtu tiġbru it-tarif. Aħna minna l-istess minna ħatana, aħna batna kwestjonarju l-affjati tagħna fil-Greċja, Ċipru, Portugal u l-Irlanda sabiex inkunu nistaw natukom dan l-input illum u bażi tal tweġibit li aħna rċevejna irridu infaslu rapport illi aħna qed insejħulu l-funzjonament ta' Trojka, rapport minn DGUC. Għandkom kopji u dimkom fuq il-mejda hemmhekk jekk intom interessati, jekk joġobkom ħudu kopja. Fil-fema tagħna jidher biċar il-miżuri ta' awsterità imposti mit-trojka ippruvaw jiksbu ħafna affarijiet u kienu esaġerati u jistgħu jiġu immaqdra ħafna. Il-konsolidazzjoni fiskali u id-disin seta kien iktar immirat fuq in-naħa ta' tħul pereżempju. Imbagħad non rispett ta' dialogu soċjali, id-deregolamentazzjoni ta' swieq ta' xogħol u it-tnaqqis fis-sistema tal-protezzjoni soċjali ta' min jinnota kif it-trojka imxiet mal-imsieħba soċjali affilati tagħna qalu illi anke jekk kienu mistiedna fil-laqat anke jekk f'Ċipru il-trade unions ġew mistiedna biss żewġ laqat u kien hemm aktar laqat ma' min iħaddem, iżda minkejja dan il-kwalità ta' dialogu kien kienet fqira ħafna. Ma kienx hemm dialogu imma kien hemm laqa formali fejn it-trade unions jew l-imsieħba soċjali jiġu mistiedna għaliex hekk huma mal-affarijiet, hekk imorru l-affarijiet imma ma kienx hemm tifsira reali. L-imsieħba soċjali kif tafu f'ħafna pajjiżi ippruvaw jerfgħu responsabilità anke jekk is-sitwazzjoni kienet waħda mwera u meta kien hemm bil, meta saru ftehimiet dawn ma ġewx rispettati mit-trojka, pereżempju il-ftajim tripartitiku li kien hemm fil-Portugal dwar il-tkabbir kompetitività u l-impjiegi f'jannar 2012 dan kellu obbligi sabiex ikun hemm il-promozzjoni ta' negozjar kollettiv iżda it-trojka deċidiet illi tirrestringi l-estensjoni legali ta' negozjar kollettiv u dan kellu konsegwenzi gravi fuq il-ħaddiema fil-Portugal, xi ħaġa li se nitkellem dwar aktar tard. Is-sitwazzjoni kważi l-istess fil-Greċja salarju minimu ġi stabilit kien jiġi stabilit minn ftehim kollettiv nazzjonalizda fi frar 2012 il-gvern taħt pressjoni kbira mit-trojka naqqas is-salarju minimu bi 22% u naqsu aktar aktar għal ħaddiema żar zazax. Naqsu għal 32%. U ma temmew id-dritt tal-imsieħba soċjali illi jistabilixxu is-salarji minimi. Fil-Greċja sistema kollha ta' negozjar kollettiv sfaxxat livelli nazzjonali u settorjali ta' negozjar kollettiv ġew imneħħija. U apparti minn hekk il-prinċipju ta' rappreżentazzjoni kollettiva issa mhux qed jiġi mħaddan aktar għaliex hemm dan id-dritt illi ġi estis għall assoċjazzjonijiet ta' persuni. Dawn l-assoċjazzjonijiet jitneħħew hekk kif jilħqu l-għanijiet tagħhom illi naqsu salarji U importanti li u li skont l-Organizzazzjoni Griga tal-Medjazzjoni u l-Arbitrar il-negozjati li ġum ġedda l-ftejemiet ta' negozjar kollettiv kważi waqfu u n-numru ta' ftejemiet kollettivi fisseħ issa qiegħed jonqos. Għanna l-istess għada fil-Portugal. Il-numru ta' ftejemiet kollettiv qed jonqos brata maġla minħabba linji ta' politika li ġew imposti Emmek edin naraw in-nuqqas ta' tiġdid ta' ftejjemiet ta' negozjar kollettiv f'riterja aktar stretti għall-estensjoni tal-ftejjemiet u ċaqli lejn proċess illi jitbiet mit-trade unions u mhumiex trade unions illi jinnegozjaw għannom tal-ħaddiema imma qdiet differenti u kunsilli tal-ħaddiema differenti. Fil-Portugal fl-2010 116 il-ftejjim ġew estizi legalment fl-2013 disa ftejjemiet biss ġew estizi, mhux ħafna. Il-numru ta' ħaddiema li huma koperti mill ftejmit ta' negozjar kollettiv naqas mod drammatiku fis-settur privat qabel ma waslet it-trojka 1.5 miljun ħaddiema kienu koperti issa 300 elf ħaddiema biss huma koperti. Tistgħu tifmu kemm kienu drammatiċi l-bidliet. Jiena nixtieq nisħaq ukoll dwar il-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi ta' dawn il-linji ta' politika għaliex l-eżitu riżultat huwa diżastruż. Hemm livell qoli ta' qatt aktar minn 25% fil-Greċja kif tafu fil-Portugal daqs 800,000 Eh, post tax-xogħol li korrispondi għal 15% tal-impjiegi intilfu sa mill-2008 qegħdin naraw livelli ta' dejn dejjem jiżdied dejn pubbliku fil-Portugal żdied minn 94% tal-GDP fl-2010 għal 108% fil-Greċja id-dejn issa huwa 176% qegħdin naraw żieda fil-faqar minħabba it-tnaqqis fis-salarji Kien hemm 17% ta' tnaqqis fis-salarji fil-Greċja, tnaqqis fil-pensjonijiet sistemi ta' benefiċċji, benefiċċji għal qatt u kura tas-saħħa. Nista' nagħtilkom lista sħiħa ma naħsibx li għandkom il-ħin. Hija xi ħaġa tassew ta' diqa dak li qed jiġri f'dak il-pajjiż. Iċ-ċittadini tilfu il-fiduċja fil-gvernijiet tagħhom u fid-demokrazija u m'għandniex neħduha bi kbira dan nistgħu narawh mill-Ewro barometru. Nixtieq ngħid ukoll illi Anke jekk minkejja li trojka m'għandix pożizzjoni legali l-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew huma marbuta mit-trattati, bit-trattati. Ma jistawx iwarbuhom meta jaġixxu bħala trojka. L-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenzi fuq is-salarji kif tafu u hija obbligata illi tirrispetta u tippromuovi l-imsieħba soċjali. Madanakollu l-Komissjoni l-Bank Ċentrali Ewropew imponew miżuri illi jeqirdu id-dialogu soċjali, negozjar kollettiv u jkomplu jinterferixxu fis-salarji u l-politiki illi jistabilixxu s-salarji. Jidher biċċar illi l-Kummissjoni m'għadix iġġibruha bħala gwardjana ta' trattat uħut mill-miżuri jiksru l-Karta Soċjali Ewropea, il-Konvenzjoniet tal-ILO, il-Kunsil tal-Ewropa qal illi ħafna l-misuri ta' austerità illi ttieħdu fil-Greċja mhumiex konformità mal-Karta Soċjali Ewropea, is-sena l-oħra huma konkludew illi Greċja qed tikser id-dritt għas-sigurtà soċjali minħabba tnaqqis kbir illi kien hemm fil-benefiċċji ta' sigurtà soċjali. Għalhekk aħna nemnu illi wasal il-waqt illi l-Parlament Ewropew jisfida f'termini legali l-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew Aħna nixtiequ nħeġġukom sabiex tużaw il-fatt li għandkom status privileġġat u tistaw tresqu il-ment d-dim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Aħna stabilejna ċertu proposti u rakkomandazzjonijiet fir-rapporti jgħina fl-iskadil il-ħin u mhux ser noqgħod nitkellem dwar is-suġġerimenti kollha, jiena nixtieq nispiċċa billi ngħid illi aħna nafdaw lil dan ir rapporta inkjesta u għal ewwel pass intom ser tiħdu miżuri sabiex tiżguraw il dak illi ġara bitrojka f'dawn l-erba' pajjiżi ma jarġax jirrepeti ruħu, grazzi. Indeed, uh, Mrs. Nilsson. Grazzi, Signora Nilsson, issa naddi l-kelma l sur Watson, kap ekonomista ta' Business Europe. Grazzi ta' sew, President, il-war nofsarajt tajjeb lil kulħadd Grazzi tal istidintu l-Business Europe sabiex jihdu sen f'dan ismiħ u jaqsmu l-esperjenza tagħhom tal-komunità tan-negozju fil-pajjiżi ta' Trojka jien nixtieq ngħidilkom li l-input tiegħi llum jibbenefika minn input sostanzjali fil-federazzjonijiet tagħna fil-pajjiżi taħt programmi fl-Irlanda, fil-Portugal, l-SCV, il-Federazzjoni tal-Intrapriżi tal-Greċja u l-OEB, il-Federazzjoni ta' min ħaddem u l-industrialisti f'Ċipru. Jien ser naqsam interventi fi tliet setturi. L-ewwel net se nibda b'kummenti ġenerali dwar ir-rwol ta' Trojka u mbagħad ser nikkummenta dwar l-istrateġija ġenerali ta' Trojka u l-implementazzjoni ġenerali tal-programm. Natikom xi eżempji skont il-pajjiżi u mbagħad ser nitkellem dwar il-proċess ta' gvernanza. Għalhekk termini ta' rwol ta' Trojka, Business Europe tilqa il-twaqif ta' Trojka u lajnuna li dintat lil pajjiżi fi program jider biċar kif għalet Veronika illi l-aġġustamenti illi qed jagħmlu dawn il-stati membri kienu aġġustamenti ta' sfida, hemm livelli ta' qatt, qatt fost iż-żgħażagħ mod partikolari u hemm tħassib kbir minħabba dan, ma dana kollu. Aħna nemnu wkoll illi ma stajniex nevitaw alternativi diffiċli, kien hemm dewmien f'ċertu każijiet u kien jidher biċ-ċar illi kellna bżonn aġġustamenti. Kien hemm kundizzjonalità għalila rridu niftakru wkoll illi trojka involvit ruha. F'waqt fejn ħafna investituri ma kienux lesti illi jiselfu. It-trojka kienu lesti illi jiselfu l-settur privat kien hemm dawn il-pajjiżi li tilfu l-aċċess għas-suq għalhekk mingħajr l-appoġġ ta' trojka u probabbli konna naraw defaults u problemi finanzjarji u r-riskju tal-kuntaġġ li jinfirex f'ħafna ekonomiji fiż-żona euro. Ir-riżultat kien ikun ta' aktar xkil f'termini ta' tkabbir u impjiegi u kien jagħmel ħsara lis-sistemi soċjali jidher biċ-ċar illi l-interventi ta' trojka ma kienux bla intoppi u kifet qabel kienet situazzjoni diffiċli immens u kien hemm konsekwenzi soċjali ta' tħassib. Kien hemm nuqqas ta' valutazzjoni korretta tal-impatt ta' wħud mill-miżuri l-impatti soċjali u r-riforma ma kienx daqshekk ġusta irdu narfu illi ir-riformi li ġew implementati sissa ser iwettqu it-kabbir fuq medda medja u twila ta' żmien. Diġà qegħdin naraw il-frod, pereżempju d-deficit pubbliku qed jonqos fil-pajjiżi kollha fi programm il-Greċja ser ikollha surplus primarju fl-2013 hija mistennija li jkollha surplus primarju il-kontijiet kurrenti u l-esportazzjoni qegħdin jitjiebu kemm fil-ULC, l-Unit Labor Cost, per eżempju fil-Portugal f'dan l-aħħar ħames snin, deficit tal-kontijiet kurrenti ta' 10% fil-2010 issa nbidel f'surplus żgħir fl-2013 m'għandniex importazzjonijiet il qegħdin jonqsu biss imma esportazzjonijiet ukoll fil-Portugal. Fil-Greċja rajna titjib fil-kontijiet kurrenti, titjib simili. Il-programm ta' ġustament tal-Irlanda ġie finalizzat, rajna tkabbir, l-irpirja, il-pajis kellu aċċess għassu għaswiq tal-bonds u rajna l-alternativi tal-bonds fil-Portugal u fl-Irlanda illi kellhom l-istess riżultati għal gvernijiet rispettivi tagħhom. It-kabbira dumma bedix fil-Greċja u f'Ċipru u l-Portugal imma qegħdin nistennew li jkollna tkabbir modest fil-Greċja u fil-Portugal fl-2014 imma l-livelli ta' qatt kif qedtilkom qegħdin għolin immens, għadhom għolin immens fil rigward tal-istrateġija ġenerali, l-istabiliti trojka u l-anijiet, il-membri tagħna jaqblu f'termini ġenerali ma' dawn l-istrateġiji saħqu dwar l-importanza tal-finanzi fis-sod bħala il-bażi għat kabbir fejn il-konsolidazzjoni fiskali hija meħtieġa irdu nifukaw fuq it-tnaqqis u mhux fuq iż-żieda tat-taxxi u hemm bżonn ta' riformi strutturali xierqa u għandha tingħata l-priorità l nefqa tal-gvern għal medda twila ta' żmien f'setturi bħal muma l-edukazzjoni jew l-infrastruttura. Fej kien hemm problemi kien fir-rigward tal-implementazzjoni tal-programmi. L-implementazzjoni mhux dejjem kienet ibbilanċata, kien hemm enfasi eċċessiva fuq ċerti elementi tal-programmi u ġew ignorati elementi oħra, per eżempju, fil-Greċja ingħatat attenzjoni mhux proporzjonali fejn u lew it-taxxi imma ma baqgħux mixin ir-riformi sabiex ikun hemm kontroll tal-infiq pubbliku u riforma tal-servizzi professjonali u sabiex jittejjeb l-ambjent ta' negozju. Dan sar minħabba rezistenza politika interna fil-Greċja imma il-membri tagħna jemnu illi Greċja se tittamel xi ħaġa aktar rigward dawn ir-riformi strutturali. Fil-każ tal-Portugal kemm it-trojka kif ukoll il-membri federazzjonijiet tagħna stennew ċertu effetti fuq medda ta' żmien. Il-federazzjonijiet membri huma mħasba minħabba dewmien ta' trojka meta jindunat il-tbassir ta' trojka ma kienx qed qed jitwetta u ma faslitx dawn il-programmi u aġġustatu. Fir-rigward tad-deleveraging tal-banek rajna illi dan ma kienx konsistenti mal-livell ta' kreditu illi ġi applikat fil-programm. U dan wassal għal problema fil-kreditu. F'ċipru, il-membri tagħna jemnu li preżenza ta' Trojka kienet mill mill-komunità tan-negozju bħala forza għal bidla l-iktar fir-riformi li saru fl-ekonomija reali dawn huma mixjin fid-direzzjoni tajba tnaqqis tas-settur pubbliku, tnaqqis tal-salarji tal-uffiċjali ċivili, imma hemm bżonn tal-ħin sabiex naraw ir-riżultati fl-ekonomija reali. Il-membri ta' ċipru huma mħasba dwar ir-riformi fil-sistema bankarja huma favur l-għodot ta' Bejlen li ċaqalqu il-pis ta' rikapitalizzazzjoni l in mill-kontribwenti għal fuq dawk il-persuni li kienu ħadu r-riski l-investituri u ma favur il-miżuri ta' salvataġġ bejlin imma il-membri ta' ċipru għalu illi kien hemm ċertu deċiżjonijiet illi ttieħdu kellhom impatt fuq in-negozji u naqsu l-likwidità. Fil-gwar tal-Irlanda, il-trojka prezentat l-aħjar taħlita ta' abiltajiet l-impatt fuq l-ekonomija reali kien aktar imrazzan. U segwa pjanijiet fis tal-gvern fir-rigward tal-konsolidazzjoni fiskali fl-aħħar net sabiex nala dwar uħut mill-aspetti ta' gvernanza. it-trojka kien arranġament temporanju il-ġimniedi f'perjodu ta' kriżi U għalek, huwa inevitabli li ser ikun hemm problemi tal-bidu, eh, u xi żbalji saru, u importanti li kona sessjoni bħal din ħalli nifmu kif nistgħu nitjibu u jekk l-Ewropa għandix tgħaddi mill-istess sitwazzjoni darboħra. Fiftit ta' snin e kif nittamaw illi jintemmu l-programmi kollha ta' trojka aħna nkunu nistaw nħarsu lura naraw nevalwaw aħjar u naraw x'nistgħu nitalmu. Dwar it-trasparenza ma kienx hemm ħafna trasparenza fil-kontenut ta' uħut mid-diskussjonijiet bejn it-trojka u l-gvernijiet. Din hija problematika, imma forsi nistgħu nitkellmu aktar dwarha ser nagħlaq għandi minuta biss. Ser nitkellem dwar il-punt illi għamlet Veronika dwar l-involviment tal-settur ta' negozju kien jider illi kien hemm involviment xi drabi mal-imsieħba soċjali fuq in-naħa tan-negozju. Jiena kont uffiċjal ċivili u għalhekk naf der illi iva kien hemm laqat imma mhux dejjem kien hemm segwitu. Kien hemm laqat li kien qed isiru bl-Iskossi u nieqaf hawnhekk issa. Grazzi tassew, Sur Watson. Issa niftħu id-dibattitu. Għanna l-ewwel sezzjoni sakemm tibda tmexxi Sinra Beres, 3 minuti għal PPE, 3 għal l-SND u 4 minuti u nofs għal rapporter mill-Kumitat tal impjigi Alejandro Serkas. Del Partido Popolari Europeo eh, hablará hablaré. Għanna rapporter tal-PPE han nitkellem jiena għaliex is-sur Karas ma jistax ikun preżenti hawnhekk u jitlob skuża ma jista' nitkellem għan-nom tiegħu. L-ewwel kumment huwa li sur Karas saħaq fl-abbosta rapport sabiex l-imsieħba soċjali ikunu involuti aktar. Is-Sur Karas jixtieq jistaqsi sa liema punt il-gvernijiet nazzjonali għandhom jikkonsultaw li l-imsieħba soċjali qabel ma it-trojka u l-gvernijiet nazzjonali jiffanilazzaw jiffinalizzaw il-programm jekk dan huwa tistaqsi wkoll jekk dan huwiex marbut mal-kwalità ta' dialogi soċjali nazzjonali. Grazzi ta' sew. Dawn huma il-mistoqsijiet għannom ta' rapporter tal-PPE is-sur Karas issa ngħaddi l-kelma għal żewġ minuti l-sur Liam Ngok ir-rapporter tal-grupp SND. Merci Pablo. Grazzi Pablo ħasra li l-kollega Karras mux qiegħed hawnhekk magħna. Eh, dispjaċina raġunijiet materjali għaliex eh, dan biex jirreferi eh, u jirrapportija għal il-komitat tagħna nispera li dan mhux għax qed jitraskura l kwestjoni soċjali flimkien mal-grupp tiegħu jien għandi żewġ mistoqsijiet x'nagħmel li żewġ kelliema ma tantx għandna ħin fil-fatt Se nibda bil-kellim għannum ta' trade unions. xtajdu intom dwar eh, l-oġezzjonijiet, dwar intom, eh, dwar il-Federation of Industries, ecc. li ma jaqbilx ma'kom dwar il-sujġet tal protezzjoni soċjali, fil-pajjiżi li qed jirċievu lajnuna mit-trojka m'għadhomx sostenibbli u mżon bżonn ta' riformi. It-tieni mistoqsija. hemm min qed jgħid li f'dawn il-pajjiżi hemm problema reali ta' kompetittività. Intom taħsbu illi dan huwa minnu? u li il-riformi strutturali fis-sbiq tax-xogħol li ħasbet bihom trojka naqsu l-opportunitajiet tax-xogħol. Umbat, intom tafu illi eh, saru studji eh, illi kien qablu l-ingwaljanzi ma tkabbir ekonomiku, per eżempju, iż-żieda tal-ingwaljanzi fejn jew inkella tnaqis ta' l-ingwaljanzi eh, jista' jwassal għal tkabbir. Diskussjoni interessanti u xek mbagħad tal organizzazzjonijiet eh, u l-esperti tagħhom da kollu għandu xaqsam trade unions għaliex fi smih li aħna qed ikollna intom ma taqblux ma' rappreżentant tal-trade unions għalhekk importanti li konna iż-żewġ opinjonijiet miż-żewġ naħat. Jiena se nagħmel mistoqsijiet li eh, trade unions jagħmlu lilkom imma jiena wkoll xteq nagħmlilkom l-istess mistoqsijiet fil-fatt. Jiena qed nirreferi għall istudji tal-OECD perspettivi għal xogħol u l-impjegi. Teżisti relazzjoni bejn il-leġislazzjoni li tħares l-impjeg u l-prestazzjoni ekonomika tal-pajjiżi differenti u intom tajdu li riformi strutturali fuq is-suq tax-xogħol u b'mod partikolari riforma tal-liġi tax-xogħol intom tistgħu tiġġustifika l-pożizzjoni tagħkom dik l-ewwel mistoqsija, tieni mistoqsija fuq il-prezz tax-xogħol Jiena ħdimt ħafna fuq eh, din il-problema meta kont l-università. U sa fejn naf jien, Hemm kontroversja sħiħa dwar eh, l-elarsiċità tal-salarju l-ekonomisti huma maqsumin ħafna dwar l-effetti tal-ispess tax-xogħol, prezz tax-xogħol fuq l-impjeg. Inti tista' tgħidli xi studji intom tużaw biex tiġġustifikaw ir-riformi eh, li qegħdin tagħmlu biex eh, tagħmlu dawn ir-riformi. Umbagħad dwar il-multiplikatur budġetarju, intom bħala esperti għandkom opinjoni fuq dawn l-istudji l saru dan l-aħħar mill-IMF fuq il-multiplikaturi budgetarja sur Blanchard reveda eh, l-istudji tal-IMF fuq il-multiplikaturi budgetarji li bħalissa huma iktar minn 1.5. Intom x'tasbu illi hija ir-rata, tasbu li din eh, għandha impatt fuq il-riforma li qed tipproponu intom fuq it-tnaqqis tal-nefqa pubblika. Grazzi ħafna li għannom tal-Komitat għall il-rapporter, erba minuti u nofs. Muchas gracias, señor presidente. Kollegas <clears throat> de la Comisión. Grazzi ħafna, President, kollegi tal-Komitat ICON, parteċipanti, nirringrazzjakom ta' din l-opportunità u nixtieq ukoll nirringrazzja l mistiedna tagħna li qegħdin hawnhekk magħna llum. Ħaġa utli ħafna li x'aħna qed nippruvaw nifmu xi elementi tal-problema illi forsi ma tantx tħalna eh, tħallna fihom daqskemm forsi kien mixtieq, aħna normalment nagħtu ħafna attenzjoni li kwistjonijiet makroekonomiċi li huwa importanti ħafna, imma rridu noqogħdu attenti li ma ninsewx illi l-Ewropa mhix klab ta' bankiera, mhix kumpanija finanzjarja. Kif jgħid it-trattat, l-Ewropa qed biex taqdi ċittadini u għalina u importanti ħafna li daqna ma ninsewx fil-Komitat tal-Impjegi għedin xi ħaġa li żamminja f'moħħna. Aħna rridu naraw l-impatt soċjali fil-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna mill-bidliet u riformi li ġabru magħhom il-programmi fil-kura tas-saħħa, fl-edukazzjoni, fl-impjeg, x'ġara f'dawn l-aħħar snin fit tal-programm tal-inizjattiva propja fil-komitat tagħna, jiena diġà battu la abbozz fil-fatt. Kenna xi 24 emenda li ġew prezentati qed ikonna konsultazzjoni miftuħa mal-pubbliku, ħafna kontatti mal-universitajiet u ċentri ta' riċerka, parlament ukoll. Eh, ħejja uh, xi rapporti dettaljati dwar il-konsegwenzi soċjali tal-programm tal-Trojka dan kollu biex nifmu aħjar dak illi ġara aħna rridu analiżi sħiħa biex ma nħallu xejn barra ebda kwistjoni importanti u biex nagħmlu dan aħna uh, se nifukaw fuq tliet pilastri. L-ewwel net l-elementi soċjali fl-istrateġija 2020 taħsbu illi aħna eqreb issa jew iktar tbedna mill- mill li noffru edukazzjoni ta' kwalità għolja. Aħna rridu ninkludu viżjoni fuq medda ta' żmien twila fix-xogħol tagħna x'ħafna drabi aħna inħarsu biss sal-ponta ta' mneħerna. Mbagħad il-modell soċjali Ewropew mit fit trattati eccetera, jider illi hemm linji illi aħna ma nistawx għom. Wieħed ma jistax jimmina drittijiet fondamentali tal-bnedmin drittijiet illi e, inkisbu permezz referenda e, fil-pajizi ikkonċernati taħsbu illi it-trattati kienu tassew irrispettati. rispettati anke il-trattati tal-Kunsil tal-Europa, il-Karta tad Drittijiet Fondamentali u il-Konvenzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol aħna bżon li fil pajjiżi tagħna kollha jiġu rispettati l-konvenzjonijiet tal-ILO, in-negozjar kollettiv, standards minimi, sensiela sħiħa ta' dawn il-konvenzjonijiet. Kulħadd irid iżommu f'moħħu dan anke f'din id-dar, din il-kamra, l-aħħar u mbagħad mhux l-inqas imma rakkomandazzjonijiet tal-ġejjieni Jekk aħna nisimgħu dak li qal Business Europe waslet kritika. Jekk kollox mexa ħarir. Mela wieħed jassumi li fil-ġejjien il-programmi jkunu l-istess. Jekk m'hemmx mezz ieħor kif għalfejn għalfejn konna dawn il-politiki. Dwar is-servizzi pubbliċi TUC intom għandkom ħafna esperjenza da kollu li għaddej fi servizzi pubbliċi, kura ta' saħ edukazzjoni, servizzi li huma importanti ħafna. Forsi tistaw tuna ftit informazzjoni. Mbatt fid-dialogu soċjali dejtu, tiddiskutu mal kolleċ tal-kommissarju, mal-grupp tal-Euro, mal-Ecofin, kelkom opportunitajiet Meta intom l-imsefa soċjali li TUC u Business Europe għad kelkom opportunità li titkelmu maħħom, għad kelkom smiħ. Jina nishtiq li fit weġibit ta'kom tkunu tistaw ukoll uh, eh, semmu tlet punti li għadħat ma semmijom. Kemm intilfu impiegi fl-Europa, fil-Greċa, fil-Portugal u anke fil-Spanja, wieħed eh, jista' jara li n-negozjanti huma mħasbin għaliex ħafna mill- mit-tessut tal-dinja formata mill-kumpaniji żaru ta' daqs medji medju inqeret. U mbagħad x'se jiġri bil-kapital uman fil-ġejjieni ħani hawnhekk għax m'għandix iktar ħin, mbagħad forsi iktar tarti kolli ċans namel iktar mistoqsijiet. Grazzi ħafna sur Serkas. Issa nagħti il-mikrofonu lis sinjura Nielsen biex twieġeb għandek erba' minuti, Signora Nielsen. Grazzi ħafna, grazzi għal dak il-mistoqsijiet u kol xoħut minnom diffiċli ħafna ħan niprofa nibda bil mistoqsijiet ta' sur Karas illi mux qiegħed mana. Ġifiri, kemm kelkom dialogu mal-imsieħba soċjali naħseb memx tweġiba waħda din il-mistoqsija. Naħseb illi l-inqas li wieħed jista' jistenna li l-ftejmiet li qed jintlaħqu bejn l-imsieħba soċjali jiġu rispettati u din hija xi ħaġa li qatt ma seħħet fil-Portugal. Dan għandu jkun il-punt ta' tluq. Jekk l-imsieħba soċjali jistgħu jaqblu li jindirizzaw il-problemi li jeżistu, minkejja l fat li s-sitwazzjoni hija gravi ħafna u diffiċli ħafna mela wieħed seta' jistenna illi ħalmenu dak ikun rispettat mit-trojka u mill-gvern. Naħseb din hija l-aħjar tweġiba li nistantikom, ma nista' ngħid ukoll illi kien hemm eh, eh, kulħadd sabah li xerxin xulxin it-trojka jibponta sabah li l gvern u l-gvern jgħid aħna eh, bat jajt il-gvern le mux aħna konna kienet il-pressjoni ta' trojka, aħna ma stajna nagħmlu xejn. Il-ħmar waħal ħalf insomma, u din hija xi ħaġa li rridu nżommuha f'moħħna. Mbagħad dwar il kompetitivita Naħseb li huwa importanti li ngħidu illi din il-kriżi bdiet bħala kriżi bankarja mhux kriżi tal-kompetittività li forsi wieħed jista' jħoll l-impressjoni li wara li smajna xi interventi hawnhekk. Eh, il-mju mhuwiex xi ħaġa perfetta, u jekk ikollok problema tistax tiżvaluta il-munita dak li qed jagħmel it-trojka dak li qed jipprova jagħmlu gvernijiet huwa li jagħmlu eh, żvalutar intern. Din hija ħaġa ċara, l problema mhijiex il-kompetittività mhux qed ngħid il dal-pajjiżi kienu perfetti qabel ma faqat il-kriżi, le ma kinux. U uh, jeżisti pajjiż perfett b'ekonomija perfetta, imma naħseb li huwa importanti li nżommu f'moħħna li din kienet kriżi bankarja li mbagħad waslet ukoll għall kriżi tad-dejn sovran. U jekk aħna nħarsu lejn iċ-ċifri naraw li politiki ta' trojka ma nexxew xejn anzi fallew għal kollox la żidu l-kompetittività f'dawn il-pajjiżi anzi żied il-qat u żdiet il-faqar il-pagi tnaqsu kif għattilkom 17% fil-Greċja. Dan ovvjament mhux se l-ektar iktar kompetittività jekk il-gvernijiet nazzjonali ħossu il l-miżuri li hemm bżonn li jittieħdu eh, se jkomplu naqsu il-prezz ta' xogħol, mhux dejjem hemm għalfejn eh, wieħed innaqqas ukoll is-salarji, wieħed jista' iddaħħal iktar taxxi jekk tassew ikun hemm bżonn illi dan isir. Għalek jena irrita sew nitkellem bil-qawwa bil kontra dawn il-fatti li dal-pajizi juġu deskriti palli kieku ikkun smaw iktar mill-li felħu għalix dan mux veru u wkoll għalfejn dan il-falliment mux qed jinqasam b'mod indaqs fawn il-pajizi għalix il-pis l-akbar parti tal-pis waqa fuq l-ispallejn tal ħaddim tal li żgur ma kienu xumma li ikkawżaw il-kriżi u fuq dan irrit nisħaq Mbagħad sur serkas forsi ma fimtix sew il-mistoqsija tiegħek imma ma tanċu għaddej dialogu mal-Kummissjoni jekk eh, inti dan għal dan kont qed tirreferi. Aħna u koll għanna mistoqsijiet dwar meta l-Kommissjoni tkun rappresentata fit-Trojka il-Kommissjoni kif tieħu pożizzjoni bħala Kommissjoni, dawk il-persuni li jirrappresentaw il-Kommissjoni qegħdin jirrappresentaw jew qed jirrappresentaw dawk il-pajjiżi li huma l-pajjiżi tagħhom stess. Eh, eh, eh, forsi jintom tafu iktar għaliex intom fassaltu dawn l-opinjonijiet imma hemm nuqqas ta' trasparenza hawnhekk. U aħna nistennew illi il-Kummissjoni u anke l parlament jieħdu miżuri. Naħseb aħjar niqafaw Unkompli warek ikun hemm iktar mistoqsijiet. Grazzi ħafna, Sinjura Nielsen. Proset erba minuti zammejt mal-ħin issa is-Sur Watson iva grazzi ħafna Sur President fuq l-ewwel mistoqsija ta' Sur Karas dwar l-impenn tal-imsieħba soċjali jiena dan semmejtu lejn l-aħħar tal-intervent tiegħi. Iva, kienem impen, imma nasbu naħsbu li seta kien impen uh, eh, u uh, iktar effettiv, seta kien involviment iktar effettiv b'aġendi, iktar ċari, għanijiet, iktar ċari u segwitu uh, fuq il-punti li għajmu il-punti l-imsieħba soċjali ma' trojka. Mbagħad fuq it-tieni setta mistoqsijiet dwar is-suq tax-xogħol Jiena mhux se noqgħod nargumenta jekk din kienieċ kriżi bankarja jew waħda ta' kompetittività, imma dak li hu żgur huwa li l-unit labor cost, il-kompetitività tax xogħol f'ħafna stati membri Eh, rajna illi l-ULC saru inkompetittivi qabel il-krizi, veru l-Unjoni Monetarja miex perfetta meta wieħed jidħol f'Unjoni Monetarja jaf illi hemm il-possibilità ta' zvalutar eh, nominali tal-rata tal-kambju li għandu mbatt impen impatt fuq il- il-salarji skont il-produttività u dan ma seħx. U f'dawk il-pajjiżi fejn kien hemm l-iktar l-iktar olew il-ULCs qabel il-kriżi kien hemm eh, l-ikbar telf ta' impiegi f'dawn il-pajjiżi u għalhekk hemm bżonn illi kon aġġustamenti fis-suq tax-xogħol, għalhekk hemm bżonn illi jkollna eh, ULCs illi jkunu iktar sostenibbli f'ċerti uh, pajjiżi taħt programm mhux f'kollha ma' U dan issa beda jseħ u qegħdin naraw illi qed ikun hemm titjib fil-kompetittività dak li semmejtilkom fl-intervent tiegħi. Mhux se noqgħod inwieġeb il-mistoqsija speċifika fuq il-multiplikaturi budġetarji dak huwa suġġett tal-esperti, sempliċement ngħid illi iva Eh, impatt negattiv meta wieħed jagħmel il-konsolidazzjoni fiskali u dan irridu nsommu f'moħħna. Imma ovvjament imbagħad eh, il vantaġġ li eventualment ikun hemm il-finanzi pubbliċi b'saħħithom. Imbagħad fuq l-aħħar eh, sensiela ta' mistoqsijiet jiena rrid nisħaq jien ma kontx qed ngħid illi t trojka mamliġ żbalji Laqqas marret najt li l-affarijiet mixin fuq ir-rubini issa. U jiena iva semmejtu ukoll illi għalkemm il programmi kellhom strateġiji tajbin xorta kien hemm problemi fl-implementazzjoni u dinja xi ħaġa li rridu nkomplu naħdmu fuqha. Semmejtu l-istrateġija 2020 jekk aħniex pożizzjoni aħjar issa milli konna qabel viżavi l-istrateġija 2020 ħampoġija hekk naħseb illi il-kriżi ovvjament kienet uh, intop uh, kbir b'mod partikolari għal tkabbir fuq meta ta' żmien qasira anki minħabba rata għolja ta' qatt li qed naraw madwarna imma fl-istess ħin jekk ma naħsbux dwar l-istrateġi 2020 u naħsbu dwar il-tkabbir fuq meta ta' żmien twila ek mod iktar ġenerali xoħut mill-riformi strutturali li eh, eh, ġew introdotti fil-programmi fil-pajjiżi ta' programm u anki f'dak li ġara f'dawn il-pajjiżi jekk wieħed jaħseb fuq il-xogħol il-suq tax-xogħol u riformi li saru fihom, naħseb illi dawn ir-riformi se jagħtu l-frott tagħhom kemm fl-istati membri konċernati u anki fl-Ewropa biex rawmu iktar kompetittività u iktar tkabbir. Grazzi ħafna Sur Watson. Issa nati il-mikrofonu li sinjura Beres. Grazzi, Sur President, Vice President tal- Kumitat Iter, aħna essa għaddina uh, mill-ewel round tal-interventi tal-Shadow Rapporters u issa nibdew bil-Kumitat Empl. Is-Sinjura Bastos illi mixaw u se jitkellem floka is-Sur Fernandez. Sur Fernandez, għandek minuta u nofs. Grazzi ħafna. Kollegi, signori, Tiġa intqal il-kollega tija Reġina Baxtox li hija shadow rapporter eh, ma setax tattendi llum u talbet li li nitkellem għannom tagħha u jien se nagħmel. Greċja, Portugal, l-Irlanda u ċipru edin situazzjonijiet ekonomiċi li marru għallar minħabba il-krizi finanzjarja, krizi li talbet rispons eh, ta' ġustament Huwa importanti illi narfu li l-implementazzjoni tal-miżuri ta' programmi ta' ġustament ekonomiku laqtu b'mod dirett u indirett il-livelli ta' impieg u anke l-kondizjonijiet tal-ħajja ta' ċittadini tagħna. Il-weekend li għadda f'Davos il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Mario Draghi qal li l-ekonomija Ewropea Ewropea qed tagħti xi sinjali ta' irkupru swieq finanzjarji qegħdin jistabilizzaw ruhom u ċerti stati membri qegħdin joħorġu ftit ftit mill-programmi, mod partikolari Spanja u l-Irlanda. Il-tkabbir ma jistax ikun sostenibli fit-tul mingħajr riformi strutturali u l-pajjiżi illi rċivew eh, għajnuna eh, għamlu riformi fis swieq tax-xogħol u l-produzzjoni u issa qabdu it-tri lejn l-irkupru ekonomiku. Għallek jiena nixtieq nistaqsi lill imsieħba soċjali u nagħmlilhom din il-mistoqsija. Jaqblu ma dak il għal president tal-Bank Ċentrali Ewropew u wara x'inhuma il-miżuri li fil-fema tagħhom huma urġenti jridu jittieħdu mal-arkam jista' jkun biex nagħtu ħajja ġdida lis suq tax-xogħol u nifavorixxu il-ħolqien ta' impjiegi u fl-aħħar nett x'inhuma riformi li rridu nadottaw biex bilan illi nirrispettaw il-konsolidazzjoni budgetarja tal-istati membri dejjem u dejjem fir-rispetta din il konsolidazzjoni fl-istess ħin nippermettu tkarbir ekonomiku, ġustizzja soċjali u d difiża tal-modell soċjali Ewropew. Mela, Il-kollegi tal-Grupp Liberali mux edina għal daqstan tissa senaddu għal kollegi tal-Grupp tal-ħodor. U wissa nati il-mikrofonu għal Komitat Ikon il-Filip Lambert għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President ħanitkellem nitkellem bl-Inglis, jina se nitkellem ma' rappresentanta Business Europe. Tista' tajt li l-banek għadhom meħalsu 25 tal-budget ta'kom nimmaġina li iva u xek. Għalhekk mela nista' nistaqsik mistoqsijiet dwar il-banek għaliex intom kontu kontenti ħafna biex xogħol ta' trojka, b'eċezzjoni waħda għaliex għallu willi fissa wis fuq it-tassazzjoni u ftit wis fuq it naqis ta' nefqa pubblika. Jiġifieri intom il-ħaqtu lan tagħkom għandkom biex tkunu kontenti u naħseb li aħna rajna li intom kontenti, issa jena nistaqsi, peress li inti middera għed t-profatajt li jen problema ta' distribuzzjoni ta' dan il-pis, taqbel illi fil kasta ta' l-Irlanda u Spanja u zgur fil-kas tal-Greċja u koll, li kiku xuħut setaw jitolbu self moti responsabli iġifiri li bandoħra kienem xaħat lest li sellifom il-flus moti responsabli xuħut mill-membri ta'kom stess. Allura taqbel li xuħut mill-membri ta'kom missawħadu pis parti mil pis akbar għax dawk huma li selfu eh, b'mod irresponsabbli għal bużjieqa fl-Irlanda, fl-Ispanja, għal gverni responsabbli Irlandiż taqbel illi missom ħadu aktar mill-pis fuq spallejhom minflok ma ħallew illi ibatu l-ċken mill-soċjetà tagħna dawk li għandhom l-inqas tħul. Issa, fejn se minn minnaw? Jiena l-Sinjura Nielsen nixtieq nistaqsija it-TUC xjara bħala eh, it triq eh, biex noħorġu mill-krizi, kif nistaw nerġaw natu ħajja ġdida l-ekonomija Ewropea nwasluwa għal iktar il-kupru, issa mill-lider qegħdin u iktar fuq l-aspett soċjali tal-Ewropa l-men il komissjoni jekk tidher li qed mela il-six pack, il-two pack u eh, l-mekanizmi kollha ta' gvernanza ekonomika biex nibbilanċawhom iktar. U lilkom il-koll issa il- il-laqa olja tripartita soċjali xanna, eh, xanna namlu imma għedin jajdu li l-Europa ħirġa mill-krizi jina ma naqbilx ma dak li għattu intom ma ħatmu se jistaġe puxek issa għal komitat Emple u għal signora għannom ta' signora Cornelsen Sur Sven Giegeld. L-ewel net jiena nishtiq inkun naf minant ituk. Xinu ma' rakkomandazzjonijiet tagħhom għaliex inti ma kellekx ċans li tispjegalna x'ftit dwarhom, forsi tista' tgħidilna ftit aktar. U jiena għandi mistoqsija wkoll għal Business Europe. Skantajt jiena bħaġa waħda meta smajt lill-ETUC illi kienem saħansitra ksur tal-liġi. Umbat minna l-oħra Business Europe Intom ma sistejtu xejn li kienem problemi f'dan ir-rigward, tistaw tikkommentaw fuq dawn il-ksur tal-liġi li qed jiġi suspettat għaliex jiena naħseb illi kien hemm bżonn ta' żvalutar intern f'ċerti pajjiżi u mhux faċli li wieħed jiksbu dan. Mbagħad mill-banda l-oħra, il-liġi ma tistax sempliċement tinkisser u l-ksur tal-liġi ma jistax jiġi ġustifikat minn dak li ikun infittex li jinkiseb permezz tiegħu dan huwa jagħmel ħsara lid demokrazija u l-istat ta' dritt. U skantajt li inti mandirizzajtix din il-kwistjoni u nixtieq nisma' x'taħseb inti dwar dan. Grazzi ħafna. Issa nagħti l-mikrofonu għal grupp tal-gwe is-Sinjura Uber. Grazzi ħafna, l għannet nishtiq insaqsi mistoqsija rappresentanta Business Europe, l għannet nishtiq illi tini taqxejn informazzjoni dwar il-kwalità u il-distribuzzjoni tal-tatħul. Skont il-rapport kon kien hemm bosta ċifri dwar il-valur tal-salarji, speċjalment anka f'pajjiżi, iżda aħna nafu li l-miljonarji dejjem baqgħu jistanaw. Issa dan għalfejn għadu qed jiġri speċjalment issa li qegħdin f'perjodu fejn suppost kulħadd qed jissikka t Dak kien il-ftehim ta' Trojka issa mistoqsija oħra jadwar l-SMEs. Pajjiżi l-Portugal palissa ija tjirna xilu jkompli għaddej għabbażi tax-xogħol li tisir mill smis Iżda huma palissom, palissa għandhom idejhom marbutin minħabba li ma jistawx joqogħdu f'pożizzjoni komta. Inti jattajt li il-komunità tal-intraprizi kienet edha tistana dawn miżuri. Issa dwar il-ftejim kollettiv jiena nixtieq ngħid li ma kienx hemm xi ftejim soċjali li ntlaħaq fil-verità minħabba illi l-unjen tal-ħaddiema ewlenija tħallet barra mid-dialogu dwar il-ftejim kollettiv. Għandi mistoqsija għaż-żewġ kelliema. Dawk illi bħalissa qegħdin ippruvaw jinvestu milli jider għadu lura mill-investiment. Iżda jekk wieħed jgħix f'demokrazija tkun fidejhom milli allura jiżviluppaw dawn il-pjattaformi naħseb li għandha tkun fidejn il-politiċi sabiex jippruvaw jilqu dan it-tip ta' ftehim. Grazzi. Grazzi issa nerġa' nistieden li żewġ kelima mistiedna. Nibdew bis-sur Watson għal erba' minuti u mbagħad nismaw lis-Sinjura Nielsen sabiex jwieġbu mistoqsijiet. Issa aħna smajna lil daw kollha illi talbu sabiex jitkellmu allura issa niftaħ il-proċedura ta' catch the eye jekk jogħġobkom is-sewwa l-waqt li sejduna jekk tixtuq titkellmu matul din il-proċedura. Mr. Watson jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sinjor President, iva ħnibda sabiex inwieġeb bil-mistoqsija li għadni kemm smajt iva jiena nappoġġa l-kummenti tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew dwar l-ambjent tal-politika issa inti saqsejt mistoqsija dwar kif aħna nistgħu nerġgħu nagħtu spinta li tkabbir. Jiena nixtieq illi nirreferi għal żewġ oqsma. L-ewwel nett jiena naħseb illi huwa importanti illi aħna nikkompletaw il-suq intern Suq waħdin speċjalment anke fis-servizzi, naħseb li dawn huma affarijiet faċli l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel sabiex tagħti imbottatura lil tkabbir ekonomiku. Jiena nixtieq nipprova wkoll nwieġeb il-mistoqsija tas-Sur Lambert. Jiena ma kontx naf din l-informazzjoni li 25% tal-fondi tal-ġejjin mill-budget, jiena nixtieq nkun naf eżattament din l-informazzjoni minn fej ġibta, però jiena nixtieq ngħid ukoll li inti taqsejn dwar il-banek jekk il-banek mhumiex parti mill-Business Europe, hemm xiftit minnhom li huma parti għandna xiftit klijenti fil-fatt li huma membri tal-federazzjoni li għandhom banek l-informazzjoni ġibta minnaħa tal-ex segretarju ġenerali. Iva, kifetlek jina nishtiq narom isfet fuq labjad dawn iċ-ċifri, mela fuq il-banek, Business Europe dejjem kienet ċara li kien hemm ċertu djufijiet fil-sistema regolatorja illi fil-fatt waslu għal kriżi ekonomika u li aħna ridna nsibu soluzzjoni għal daw il-problemi fiħdan is-sistema tal-regoli u kienem iva banek li selfu b'mod li ma kienx responsabli u żgur li xiftit minn dawn il-banek huma membri tagħna u għalhekk aħna tlabna sabiex kulħadd jipprova iwassal ċertu titjib fil-sistema eh, regolatorja ħalli jkun hekk jista' jkun bilanċ. Jiena naqbel perfettament mal-punt li interessat u naħseb li semmejtu jiena meta tkellimt l-ewwel dwar l-investaturi li fil-fatt irridu kol jessumu responsabilta ta' deċizjonijiet li qed jieħdu ġifieri aħna favur dan l-istrument ta' Bejlen illi għadu kemm kien miftijem li verament qed ipoġġi ħafna iktar pressjoni fuq dawk illi huma mħajra li jinvestu u jineħi wkoll l-ispejjeż ta' l-intervent u ma jallokax għal ċittadini aħna nixtiequ li fil-fatt niżviluppaw riżoluzzjoni li ikoll nisibu fondu għalija mill-banek tagħna, mill fondazzjoni fondazzjoni tagħna u naħseb illi fil-fatt wara kollox nistgħu naraw illi naqblu ħafna bejnietna jiena u int fuq ħafna punti forsi nistgħu niltaqgħu ħalli niddiskuti iktar fid-dettall. Mela issa dwar il-punt tas-Sur Gigold jiena nixtieq illi nkun sinċir, forsi ma konċ naf fuq xi ftit mill-punti illi saru mill ledok dwar ir irriġi li inkislet fuq ċertu waqsma. Jien ma konċ naf, m'għandix mhix qed nidubi tal-fatt li din kienet informazzjoni illi kienet eh, fil-pubbliku, iżda aħna nafu l-membri tagħna ma jixtiequx li tinkisser il-liġi, jixtiequ li jżommu u jimxu mal-liġi e kif il-kumpaniji responsabbli għandhom jagħmlu. Ħaġa oħra nixtieq ngħid dwar nuqqas ta' gwaljanza u l tqassim tal-ġid fid-dinja jiena naħseb illi raġuni għalfejn aħna għandna ħafna żbilanċ u nuqqas ta' gwaljanza huwa minħabba li għandna livelli għolja ħafna ta' qatt u aħna bħala Business Europe qegħdin nippruvaw nagħmlu minn kollox sabiex intejbu sitwazzjoni li għandna bħalissa fl-Ewropa f'dak li għandu xi qasam ix-xogħol. Għażażaħ nippruvaw nipruvaw naqsu wkoll l-isforzi tagħna il-problema tal-qatt fost iż-żgħażagħ u naħseb li bekk aħna nkunu nistgħu nsolvu din il-problema ta' nuqqas ta' gwaljanza fis-soċjetà. Skużani, Sir Watson. Ma m'għandekx il-permess li titkellem. E, e, skużani, Signor President, imma Eh, s-soltu fli kun għandna nistaw ikon l-possibilità li namlu mistoqsija ta' follow-up jekk il-mistoqsija ta' għana ma tkunx ba' Iva, ma palissa mhuwiex il-wad. Issa nixtieq nisma li Sinjura Nielsen u nixtieq ngħid li Sir Watson vera kontenta illi Business Europe ġeta hawnhekk sabiex tgħidilna eżattament eh, fuq negozjati kollettivi li intmexxew ħażin mit-Trojka fil-Greċja Nisidinkom eh, taraw u koll deċizjonijiet li ittieħdu u koll fuq l-istess suġġett mill-OIT. Grazie ħafna, erba minuti għas Signora Nilsen. Start with the first question, I suppose, since James. Iva, minħabba illi James għal illi jaqbel mal-kummenti tal-Bank Ċentrali tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew aħna wkoll Nistaw ngħidu illi naqblu minkejja ma nistax ngħid eżattament jekk naqblu xi minħabba li ma smajtx il-kummenti tiegħu, jiena naħseb illi issa issa jkun illi ħanaslu għall-istadju ta' deflation. Kulħadd qed jibża illi ħad tiġri l-istess ħaġa bħalma ġara fil-Ġappun u fil-fatt kien hemm l-IMF u ekonomisti oħrajn illi wissew illi din il-ħaġa tista' tiġri ġifieri iva issa li bdejna din il-proċedura tal-kubru illi kollox miexi fid-direzzjoni tajba rridu xorta waħda noqogħdu attenti. m'hinix konvinta illi din il-kriżi bankarja issa bedet minna għal kollox, ġifieri qed hemm ħafna riski. U eh, jiena nista' ngħid li l-ewwel qabel kollox irridu aħna nelbu l-problema tal-osterità. Di miex xi ħaġa illi m'għadix magħna hija problema li għadna nħossuha forsi daqsxejn inqas iżda xorta waħda għadha hemm din il-problema u din hija l-ewwel ħaġa li rridu nippruvaw inwaqfu aħna, jridu noħol iktar tkabbir ekonomiku iktar domanda fl-ekonomija tagħna. U din hija xi ħaġa li mhix qed tiġri fil fis-soċjetajiet tagħna minkejja li aħna din insemmu li hemm tkabbir dan huwa kabir li verament għaddu f'perċentwali u frati verament baxxi. Uwa, hija aktar kwistjoni ta' investiment fl-ekonomija u forsi aħjar ġibt miegħi dokument li fil-fatt kien adottat is-sena li għaddiet li kien miftiem bejn eh, l-affiljati tagħna li kien pjan ta' investiment sabiex nippruvaw aħna inħeġġu iktar tkabbir ekonomiku aħna beħsibna u kol noħolqu permezz ta' dan il-programm iktar postijiet ta' xogħol. Ġifieri din kienet eh, xi ħaġa ħana provajna nagħmlu sabiex nelbu din il-kriżi. Naturalment dwar il-pis amministrattiv, u tnaqqis ta' dan il-pis amministrativ li dinja xaħġa l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel faċilment sabiex noħol iktar tkabbir ekonomiku ma tantx nista' ngħid li naqbel perfettament minħabba li minn dak li kint u kien adottat mill-Kommissjoni is-sena li għaddiet huwa li huma minn suppost qegħdin joħorġu b'leġislazzjoni li suppost qiegħda tħares lil ħaddima Iżda qegħdin naraw li dialogu soċjali mhux qed ikun irrispettat. rispettat pereżempju dak li kien fis-settur tal-hairdressers natu kas ma kienx qiegħed ikun ippreżentat e, e, fil-kummissjoni. Aħna kellna nitħalmu iktar dwar dan kollu f'komunikazzjoni bl-isem tarifet. Jiena fil-fatt naħseb li hija verament ħasra lill kummissjoni mhix qed tirrispetta drittijiet tal-ħaddiema u issa dwar it-trattat jiena naħseb li fit-trattat nistgħu insibu soluzzjonijiet għall-kriżi għalhekk jiena suġġerejt lill parlament Ewropew jistgħu jieħdu azzjoni azzjoni kontra l-Bank Ċentrali Ewropew u kontra l-Kommissjon minħabba li jekk m'hemmx interess biżejjed tal-ħarsien ta' drittijiet tal-ħaddiema jiena naħseb li l-Parlament Ewropew irid jiżgura li l-Kummissjoni darbohra terġa' tieħu r rwol tal-gwardjana tat-trattat. Jiena nixtieq ngħid ukoll il-memorandum ta' understanding irid ikun revedut ħalli bekk aħna wkoll inkunu nistgħu dejjem naraw li nirrispettaw id-drittijiet fundamentali soċjali za fl-istess ħin li jkollhom approċċ ukoll ehm, tajjeb apparti minn hekk naħseb li kull miżura tkun analizzata ħalli naraw li kull miżura tkun għadha tirrispetta l-drittijiet fundamentali soċjali. Il-wol tal-Parlament Ewropew dan huwa bażat eh, fuq l-organizzazzjoni ta' ċertu smie mal-organizzazzjonijiet l-oħrajn dwar programmi ta' ġustament aħna din nitolbu wkoll li direttora ġenerali ta' xogħol DGM plirit jipprovdi rapport dwar il-bidliet kollha li saru dan l-aħħar. hemm numru ta' proposti oħrajn li fil-fatt tissemmew, iżda ma tantx għandi iktar ħin u allura din raġuni jiena nħeġġeġkom sabiex taqraw ir-rapport tagħna u ħudu kopja magħkom. Grazzi ħafna Melissa. Se nieħdu mistoqsijiet l-oħra, sur Pupakis u mbagħad is-sur Balz. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι οι ħafna, il-politika ta' trojka nistgħu naraw li minnaħa aħna provajna namlu daqsxejn tal-kupra ekonomiku. za fl-istess kellu jkun hemm ukoll analiżi sewwa iżda fl sessin aħna rajna li kien hemm ħafna nuqasijiet, politika ta' awtorità, nies li fil-fatt kienu fil-pensjoniet li spiċċaw ħażin ħafna. Jiena fil-fatt kont diġà qed il-konvenzjoni ta' l-ILO hija importanti ħafna għandha tkun irrispettata. Jekk il-faqar dejjem ħajibqa' jinfresh fis-soċjetajiet tagħna u jekk il-problema tal-qatt tibqa sejra l-ar, żgur li il- ħaddima tagħna ħajbatu mingħajr dialogu soċjali aħna ma nistgħux nirħu il-ħarsin komplet ta' ħaddima tagħna u fil-istrateġija tal-Lisbona fil-fatt aħna konna ħedemna ħafna fuq dan anka fil-istrateġija 2020 aħna konna ftemna fuq il-perċentwali ta' 20% u dawn il-multiplikaturi tal-budget fil-fadun ma' porti importanti li aħna xtaqna nimplementaw u jina naħseb li rridu nipruvaw insibu soluzzjoni Ewropea li hija bażata fuq solidarjetà fuq il-proċess demokratiku U aħna fil-fatt nafu li rridu nżommu mal-drittijiet soċjali fundamentali. Issa dwar it-trojka jena insaqsi dawn it-trojka x'tib ta' effett kellhom fuq l-effiċenza ta' dialogu soċjali. Surbad, grazzi ħafna, Signor President, jena nixtieq illi ngħaddi xi ftit kummenti tiegħi dwar dak li qal il-kollega tiegħi ndok. Jiena naħseb illi ma kienx sew illi fil-fatt qal illi hemm ċertu affarijiet illi ma, ma sewmewx. Jiena naħseb illi dik it-tattika li huwa semma hija pjuttost assurda aħna bħala votazzjoni beħsibna illi nivutaw f'Marzu aħna nieħdu bis-serjetà ħafna dan ismih u ir-referenza li għamel il-kollega naħseb li kienet assurda fil-fatt. Issa nixtieq il nad-dokument u nsaqsi mistoqsija. Apparti minn hekk jiena nixtieq infakkarkom ukoll li d-deċiżjonijiet mhux dejjem kienu fidejn esklusivament trojka, iżda kienu deċiżjonijiet li ttieħdu wkoll mill-Eurogroup. U trojka flimkien mal-Eurogroup kienu għadin rappresentaw fl-ħar mill-ħar l-Istati membri. Għadu raġuni jina naħseb li xi ħaġa li toħloq ilna problema jekk aħna hawnhekk nibdew najdu li isa trojka kienet il-kawza ta' kollox. Ma sibx li dinja xi ħaġa ġustifikata, sa jekk aħna nħarsu lejn il-fatt li kien hemm ċertu stati membri li kienu ħajfallu kompletament u illi mingħajr lajnuna ta' trojka żgur li kienu ħajfallu, jiena nixtieq najt li hawnhekk aħna qegħdin organizzaw ukoll smieħ mal-imsiba soċjali jina naħseb illi fil-fatt nafu illi kull tip ta' ftehim mal-imsieba soċjali li ki kull pajjiż kien falla seta kien għal xejn ġifieri jekk fil qoddim ir-wol tal-imsieba soċjali kien dejjem sabiex inżidu l-produttività tal-ħaddiema jiena naħseb li dan forsi kien tajjeb iżda rridu wkoll nevitaw li jkun hemm zbilanċ makroekonomiku ħalli aħna fil-ġejjieni ma jkollniex kriżi ekonomika bħal di. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Essajan Bad Sven Gigold. Jiena, s-sur Fajo jishtiq jintervjeni, jiena u għandi xi mistoqsijiet għaw xaħat tiħor li jishtiq jitkellem. Le, mela, ħanniħdu sitt mistoqsijiet tal-ħar uh, grupp ta' mistoqsijiet, unbat nagħti il-mikrofonu li żewġ mistiedna, unbat nerġa' nagħti l-opportunità l rapporters biex uh, jagħmlu xi intervent tal-ħar qabel ma nagħlqu laqa sarija saja is-sur Gigold li talab biex jagħmel mistoqsija supplementari is-Sinjura Saja l-ewwel. My question Grazzi ħafna Sir President il-mistoqsija tiegħi fuq is-sitwazzjoni tal-SMEs f'dawn il-pajjiżi li l-iktar li batew minħabba kriżi finanzjarja aħna l-kol kemm aħna nafu li huma l-SMEs li huma l-iktar kumpaniji li jistgħu joffru opportunitajiet ta' xogħol iżda huma l-iktar li batu minħabba li jħallsu l-iktar taxxi. U mhux dejjem huma jkun jistgħu jitrasferxu l-profitti tagħhom barra mill-pajjiż sabiex jaħbuh Aħna smajna li pereżempju fil-Portugal kien hemm numru drammatiku ta' semmis li fellew. Inti taħseb li sa din nitilfu l-opportunità li nwaslu għal kuplu ekonomiku fil-periodu it-twel ta' żmien minħabba li dawn l-SMI sisom m'għadhomx hemmhekk attiv aħna naħsbu li jekk ikun hemm bidla għal pożittiv jkun hemm l smi li fil-fatt jistgħu jieħdu posthom. Iżda jiena naħseb illi s-sitwazzjoni tal-SMI s-ridu verament nisqu daqsxejn iktar fuqha meta aħna din nitkellmu fuq il-mod ta' kif nistgħu noħorġu minn din il-kriżi ekonomika minħabba li iva u importanti li nitkellmu dwar id-drittijiet tal-ħaddiema. Iżda jekk ma jkunx hemm kumpaniji li jistgħu ħadmuhom kif nistgħu nitkellmu fuq id-drittijiet tal-ħaddiema jekk m'hemmx xogħol għal ħadd. Jiġifieri l smis iridu jitpoġġew fil qolba ta' din id-diskussjoni. Grazzi. Grazzi. Sven Giegold. Jgħan nitkellem fil-qossor, il-mistoqsija tiegħi kienet mistoqsija għal Business Europe bħala wieħed mill-imsiba soċjali dwar um, li kienu responsabbli dwar iksur tal-liġi. Jiena xtaqt insaqsi. Jekk femtu sew kienet jgħid li il-ftejim kollettiv kien imnaqqas u imdajjef minħabba l-obligi tal-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena naqbel ma dak li ntqal mis-Sur Balz mhux tort biss ta' Trojka u tort ukoll tal-Istat Membru responsabbli għal-riforma żdaħna hawnhekk qegħdin Naħdmu sabiex nikkontrollaw l-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ċentrali Ewropew iżda aktar l-Kummissjoni Ewropea. Iżda meħabba li huma waslu għal riżultati li naħseb illi nistgħu ngħidu li huma ksur tal-liġi speċjalment fid-dialogu soċjali bejn imsieba soċjali ġifiri jiena nixtieq illi nisma l-opinjoni tiegħek u jekk inti qiegħed tajt li ma tistax tikkummenta fid u hawnhekk nixtieq illi inti tikkummenta bil-miktub dwar dawn l-akkużi ta' ksur tal-liġi minħabba li dinja kwistjoni hija importanti ħafna l imsieħba soċjali ġifieri jek jogħġbok nitolbok sabiex ittina l-opinjoni tiegħek dwar eh, dan il-punt. Grazzi ħafna. fiju. Grazzi Iva, jiena nishtiq ningrazzja l żewġ kellima mistiedna, ningrazzjakom tal-li attendejtu għal din il-laqa u tajtuna informazzjoni illi kienet interessanti ħafna minn li forsi maqbilniex fuq kollox. Xorta waħda hija xi ħaġa pożittiva ħafna li qed ikun għandin diskussjoni jiena nixtieq ngħid ukoll li trojka tista' solvi ċertu problemi importanti ħafna ċertu strati membri li kienu għedin jinsabu illi verament ma jistawx jassumu responsabiltajiet l-iktar bażiċi. Nax insaqsi. Sar studju dwar l-effett soċjali illi kien kien ħajkonna li kieku aħna ma konniex ħansirħu f'din is-soluzzjoni ta' trojka. Dik kienet mistoqsija illi ta' nixtieq insaqsija li żewġ kellima. Nixtieq insaqsi wkoll ir-rappreżentanta tal-ITUC dwar x'taħseb li ħajkun ir-rwol tal-ftejjim ma' dawn il-pajjiżi skont il-programm ta' Trojka. Jiena lest li ndiskuti dan kollox minħabba li fil-Portugal, fil-gvern, tkellem dwar l-importanza dan dan id-dialogu u dwar dan il-ftejim kollettiv. U għalli li din hija xi ħaġa importanti ħafna sabiex insommu l-bilanċ fis-soċjetajiet tagħna. Issa, Jena nxtensa s-selisu Njura Nielsen, xtaħseb inti dwar daw l-indikaturi tal-fiduċa, tal confidence indicators. Aħna nafu kol li kienem ħafna SMEs li fallew. Ekk intqal għal menu iżda jina naħseb illi anzi mhux neċessarjament huwa l-każ f'kull pajjiż dan minħabba li qed nara li hemm ħafna aktar fiduċja fil-intrapriżi. Jien għandi mistoqsijiet ukoll x'nagħmel lill-istniedna tagħna. L-ewwel nett aħna ridna illi nappoġġaw li trojka u l-IMF tfu eh, l-analiżi ekonomika ta' pajjiżi differenti għarfin esperti li middera ma' kienx sviluppat bizzejiet fl-opinjoni ta' xuħut, għalmenu mux feħdan tal-Unjoni Ewropea, issa nista' ngħidu l-istess ħaġa dwar l-ILO għaliex illum l-ILO, il-konvenzjonijiet tal-ILO huma propju il-pedament tal-liġi soċjali Ewropea. Issa aħna ma tlabniex l-arfin espert tagħhom biex aħna eh, niċċaraw ix-xogħol ta' Trojka Taħsbu illi dan kien żball u sfortunatament l-arbitraċ politiku jagħmel li meta wieħed irid ikompli jaħdem dan il-mekkaniżmu li għandu eh, jisparixxi u jiġi kompletat mill-Presidenza tal-ILO. Mbagħad meta wieħed ħares lejn il-pajjiżi fejn ir-riformi strutturali mixjin sew Eh, batan pajizi fejn il-prezenza ta' dialogu soċjali propju fil-qalba ta' kull riforma u fejn dan proċessi kolla li jaqblu mal-ħsib Ewropew li l-msieħba soċjali voluti fil-riforma jgħatmu propju grazzi għal ta' dialogu soċjali. Issa kif nistaw aħna jkonna din il-perċezzjoni eh, fuq ir-wol tal-dialogu soċjali biex wassal għal riformi strutturali u bat naħsbu li trojka sejjer jirnexxila li tati kontribut ta' bilan, tati bilanċ mill-ġdid u rimodernizzar tal-pajjiżi. Mbagħad meta wieħed ħares it-triq lejn it-triq lejn l-kupru ekonomiku eċetera, hemm ħafna li jingħid dwar id-dialogu soċjali, m'hemmx kontradizzjoni radikali bejn dan il-kunċett tal-importanza ta' dialogu soċjali fuq livell Ewropew u realtà li eh, eh, it-trojka edha tagħmel fl-istati membri kollha kif ħadatazzjoni azzjoni fuq li ma livelli ħadatazzjoni bat fuq bazi mux biss Ewropew kif għal konsil tal-Europa imma kil konvenzjonijiet eh, bażiċi tal-ILO dan għal ilo għal tu e u forsi uh, il- Business Europe ma kienx jaff bjom dawn imma issa wara l-lum uh, eh, jaff għalhekk jiswew dawn l-ismiħijiet li norganizzaw aħna. Okay, um, thanks a lot. I'll, I'll pick up Iva, grazzi, ħan itkellem fuq il-din mistoqsija saqsewni dwar l kuz dal ksur tal-liġi jina għadda xejn lura ikolli ngħid sabiex inwieġeb din mistoqsija dwar dan il-punt ikolli ngħid li m'għandix din l-informazzjoni kollha issa Jina naf illi eh, skont il-mistoqsija tal-Sur Gigold illi kienet dwar l-akkużi ta' ksur tal-liġi ġifiri forsi il-fatt li jina għatlura ma għatlura għal xejn maħabba li dawn huma eh, akkużi naturalment il-kumpaniji supposti zombu mal-liġi jina naprezza illi inti tixtieq li Business Europe ta' tweġiba bisħiħ dwar dan il-punt u bla problemi ta' xejn aħna nistgħu nagħtuk tweġiba aktar sieħa dwar dan. Jiena nixtieq ukoll ngħid li kien hemm ċertu punti importanti li intom għamiltu dwar l-importanza ta' dialogu soċjali in ġenerali u anka Eh, kien hemm nitkellem dwar l-esperjenza illi ġabret it-trojka jiena naħseb illi nappoġġa dawn il-punti apparti minn hekk kien hemm semma l-importanza li aħna nelbu l-problemi ta' sbilanċi makroekonomiċi li jiena tkellimt dwarhom ukoll matul l-intervent li għamilt naħseb illi kien hemm eh, min tkellem ukoll fuq l-importanza tal-wol tal-SMI siva naħseb illi għandna bżonn ta' settur b'saħħtu illi jakkomoda l-SMEs, iżda nixtieq illi jkun hemm tkabbir ekonomiku f'kull kumpanija rilevanti d-daqs tal-kumpanija fl-Ewropa din hija xi ħaġa importanti u bħalissa nafu li hemm numru ta' SMEs illi għandhom problemi kol bl-aċċess għal kreditu għal finanzi u rridu naraw kif aħna nistgħu nerbu dawn il-problemi tal-aċċess għal fondi. Jina nissa nishtiq nitkellem ukoll fuq punt ieħor dwar l-indikaturi tal-konfidenza tal-fiduċja. Jiena naħseb illi fil-fatt dan jgħat jiżdied bħala indikaturi qed naraw li fiduċja ta' tizdiet iżda f'xorta waħda ma nistawx inserħu rasna li kollox miex sew issa, rridu xorta waħda nkompla dajin bir-riforma u naħseb li punt ieħor s semma dwar dak li kieku seta' jiġri li kieku trojka ma' eh, daħlux sabiex jihdu azzjoni, unaħseb naħseb li u importanti li dan ma jkunx fil-fatt xi ħaġa illi tkun punt ta' dettalji, jien naħseb li dan huwa punt importanti ħafna anzi li rridu nikkonsidraw veru li kien perjodu diffiċli ħafna u l-kol kemm aħna nafu l problema tal-qatt hija eh, prominenti ħafna u rrati u maħab niktar lin mill-li Iżda rridu naħsbu kol dwar seta kiku ġara li kiku t-trojka maħad eċċazzjoni. Grazzi ħafna. Iva, kien hemm bosta kummenti wkoll dwar fatt li it-trojka ħadet azzjoni f'sitwazzjoni diffiċli wkoll fejn kien ħafna pajjiżi li kważi kienu ħajfallu jiena smajt ħafna rajt ħafna nsim il-Memorandum of Understanding su naħseb illi kien hemm ħafna pressjoni sabiex ikun hemm liberalizzazzjoni u kien hemm ukoll Memorandum of Understanding għal Ċipru fejn kien hemm ħafna dettalji dwar il-ħinijiet tax-xogħol tal-ħaddiema li per eżempju fl-isptarijiet. Għalfej trojka kella u kol t-intervjeni sabiex tbiddel ħinijiet tax-xogħol anka fl-isptarijiet u fil-ċentru tal-kura tas saħħa Ma sibx li daw kellhom xaqsmu direttament ma l-fatt li dawn pajjiżi ma kellhomx ifallu jina nixtieq illi nitkellem ukoll dwar mistoqsija tas Sur dwar il-, il, il il fejm kollettiv dwar is-salarji L-imsiba soċjali mandomx il-permess illi per eżempju fajzi fil-Greċa li semmaw leħenom la jellow ħejjiet ukoll workshops f'dawn il-pajjiżi u anka fateni kien hemm workshop u naħseb li kien hemm segretarju tal-Istat il qal illi fil-fatt in-negozjar kollettiv għandu ikun ibbeżat fuq l-innovazzjoni u mhux biss fuq il-pagi tal-ħaddiema iżda eh, naturalment aħna din li l-iktar ħaġa li tinteressana iżda din hija l-problema trojka qiegħda twaqqafna minn negozjar kollettiv u fil-fatt kienet xi ħaġa li aħna nixtiequ nibdlu. Issa dwar is-sitwazzjoni tal-SMEs, jiva vera illi minna raw l-SMEs huma differenti minn kumpaniji kbar issa aħna nafu li f'dawn l-aħħar ftit snin eh, kien hemm ħafna pressjoni dwar il-fatt li l-SMEs huma importanti ħafna l-ekonomija li qed joħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol u għadun raġuni jisom ħasbu li kellhom status differenti li kienu esklużi minn ċertu leġizlazzjoni u issa huma leġizlazzjoni dawk il-leġizlaturi stess li jridu jippruvaw għalfejn l-SMIs jridu jkunu koperti wkoll minn din leġizlazzjoni. Mem studju wkoll li juri il-kumpaniji mux mhux kollha qegħdin joħolqu dawn l-opportunitajiet ta' kollha ta' xogħol li qed issemmew. Ġifieri jiena naħseb illi Eh, rridu nqodu attenti meta dejjem nisqu fuq il-fatt li l-SMI għandhom bżonn li jkunu mħarsa, eċetera. Jiena naħseb illi dwar l ta' tal-ILO, din dan huwa punt importanti l-ILO huwa importanti ħafna speċjalment tal-ħarsiet tal-standards u l-drittijiet tal-ħaddiema u naħseb illi huma jistgħu jikkontribwixxu u jżidu ma l-opinjonijiet li intom ħiġtu minn tagħkom. L-aħħar punt, Prevenx Beres semmit il-kontradizzjoni fuq il-livell nazzjonali bejn il-livell Ewropew. Jiena ma tantx qed nara li hemm kontradizzjoni minħabba li qed nara li l-Kummissjoni qiegħda tħares id-dialogu soċjali fuq il-livell Ewropew. Ġifi naħseb li dak li qed jiġri bħalissa huwa xi ħaġa li fil-fatt qed naraw riflessa wkoll fuq il-livell nazzjonali. Xi ħaġa rridu nibdlu, grazzi. Si ħafna lil mistiedna tagħna għal kontribut tagħhom għal dan ismeħ konġunt bejn il-Kumitat Ikon u l-Kumitat il-Komitat eh, tal-Impjek, aħna ekridna għaliex aħna nasbu illi eh, f'dan ix-xogħol eh, biex naraw eżattament x'għamlet it-Trojka bżonn ta' evalwazzjoni minn ħata dan il-Parlament fejn qed naraw illi tħaddim tal-kondizzjoni dwar id-dialogu soċjali huma punt importanti ħafna u jridu jiġu evalwati mill-leġislatur flimkien ma' punti oħrajn li aħna nistgħu nsemmu dak li għandu xaqsama governanza ekonomika u soċjali Nazzjonali. Qabel ma nalqu dan nismiħ konġunt eh, nissuġġerilkom li il- rapportez jistaw jintervjenu għal żewġ minuti kull wieħed biex jikkonkludu u forsi jisiltu xi konklużjonijiet eh, intermedji qabel ovvjament ma joħroġ il-rapport finali. Nibdew bis-sur Ngok għal-Komitat Ikon. Zewċ minuti, zewċ minuti u nofs. Umbat wara s-sumr zalba għal-nom tas-sur Otman Karas. Iva, grazzi ħafna pervanx. Mux eh, san nerġa' nibda polemiki ma jena kontent li eh, kenna dan ismi u li l-komitat jgħat eh, u koll għawnek u koll Important li kena dan ismiħ għalix qed naraw li l-imsieħba soċjali ma jaqblux fuq il-politiki li jridu jkunu applikati bħala biskambju għall-assistenza finanzjarja signora Nielsen għalet bir-raġun li rata ta' dejn kienet ola milli ola mill-li kienet qabel ma bdejt tingħata din l-assistenza finanzjarja f'dawn il-pajjiżi taħt programm dan juri li il-fatturi li waslu għal kriżi għadhom hemm. Mbagħad is-Sur Watson jiena dispjaċini li ma weġibniex fuq il-multiplikaturi l-organizzazzjoni tal minħaddem li rappresenta miex mandiċ pozizjoni fuq da suġġett mandiċ ċifri un badwar il-prezz ta' xol. Laqqas fuq da ma weġibni, għaxina rrit Eh, tip ta' eh, proporzjoni bejn il-prezz ta' xogħol u il-qat. Imma dan il-proporzjoni jista' jaħdem b'żewġ naħat għaliex il-qat huwa oli, eh, jiġifieri l-kumpaniji mbagħad jibbijaw inqas u mbagħad il-marġni tagħhom għal daqstant tinżel ukoll u għalhekk il- jista jisiru ċerti affarijiet minn ma jkunem iktar tensjoni fuq il-prezz għax-xogħol. Ma naqgħodux inkomplu fuq din il-polemika issa se jkun importanti fil-mekkaniżmi soċjali fil-mekkaniżmi futuri ta' assistenza li se, se jaħdmu fl-Unjoni Ewropea miflok ta' trojka illi ovvjament se jkollha tisparixxi għaliex m'għandix bażi legali se jkun importanti ħafna li l-imsieħba soċjali jkunu voluti f'dan il-mekkaniżmi Peress aħna rridu iktar demokrazija, iktar demokrazija jfisser iktar involviment tal-Parlament Ewropew u iktar involviment mill-imsieħba soċjali naħseb datek u għad mill-konklużjoni ta' dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Presidenta, nombre del signor Karas. Grazzi President, fissem l-onorevoli Karas. Għal buħra. Nitlob skuza. Nħabba li ma setax jattendi l-lum, nishtiq nisħa illi ma naħsibx li hemm dubju illi involviment akbar tal-imsieħba soċjali, dialogu akbar, dialogu soċjali akbar, ma jkollu l-ebda effett negattiv fuq id-deċiżjonijiet illi jittieħdu. Anzi, bil-kontra, huwa minnu illi kif intqal wis probabbli li l-entreprizi żgħar u ta' daqs medju kienu dawk illi l-iktar intlaqtu mill-kriżi. Mhux hekk biss imma l-SMEs qed nikkundannawhom sabiex ikunu il-protagonisti tal-irkupru ekonomiku. Irriduhom li jkunu l-protagonisti tal-irpiljar ekonomiku. Bekk f'dan il-kuntest jiena nemmen illi dan il-fatt irdu nżommu qudiem għajnejna. Imbagħad nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kollaborazzjoni tagħkom. Kien smieħ sew interessanti niqafaw, Sinjora President. Għal kumitat għall impigi il-kollega Serkas, President. L-ewwel nett, żewġ kwistjonijiet. Xejn ma jpoġġi l-dubju il-ħtieġa eh, ta' intervent f'dawn il-pajjiżi li huma li għandhom problemi Il-problemi jinsabu fil-politika adottata u lanqas hemm problema bil-fatt li l-konsegwenzi kienu kbar u drammatiċi huwa diffiċli aktar illi jintlaħaq ftehim dwar x'seta ġara kieku ma kienx hawn sarux dawn l-interventi. Għaliex hawnhekk ma nitkellmux biss dwar iċ-ċifri imma dwar il-tbassir u l-profezzijiet tagħna kulħadd għandu twemmin tiegħu u l-kunċetti tiegħu. Il-Kumitat hemm jara x'kienu l-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali u se jipprova jara u jagħti ftit tat-tama għal ġejjeni differenti, differenti minn dawk il-ħames snin kifra ta' kriżi, xi ħaġa oħra. Aħna lkoll naqblu illi rridu żmien ġdid u bekk għandna nsolvu l-aktar aspetti diffiċli tal-problemi makroekonomiċi wasal li żmien illi nirkupraw, nirkupraw il-livell ta' qatt f'dawk il-pajjiżi li tilfu bosta impjiega għaliex ma kienx hemm kreditu kien hemm diżugwaljanzi soċjali ma rridux ninsew hawnhekk nikkonkludi illi l-mira tagħna hija dik tal-ġejjieni għandna ġenerazzjoni meqruda fl-Ewropa tan-nofsinhar. Ser ikonna bżonn tiswijiet strutturali U importanti illi nimlew dan il-vojt bejn in-naħa ta' fuq u n-naħa t'isfel. Grazzi, grazzi lil kulħadd tal ħattu sem fi smieħ. Importanti ħafna f'dan il-proċess ta' eh, eżami ta' riżultati miksubin mit-trojka issa kull komitat jieħu id-drittijiet tiegħu fidej u jasal għal konklużjonijiet illi jista' jasal għal-jom wara dan is-smieħ biex ikomplu bil-ħidma tagħhom jew fil-kumitat ikon jew inkella fil-kumitat Emple. U bat mbagħad issa il niltaqgħu fil-plenarja. Mela dan ismieħ konġunt is-sawa malu, nirringrazzjakom ħafna u issa eh, noħorġu biex tkompli laqgħa tal-Kumitat Ikon.